No, that's it. Okay, so the two, two issues and all others that you want to say. So now we have, we are closing the list, um, two minutes per person because one more person is here. Nobody uh, beyond uh, Ramon Jauregui. Okay. So the, the first to speak is Mr. Wiazdowski. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy, doprawdy bardzo krótko. Ja wyrażałem sceptycyzm wobec dystrybucji mandatów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 iridu joħorġu mill-kamra kħirġobkom uħorġu fis-silenzju minħabba li l-kumitat ħajkomplu għaddej għaddej bxolu. Nixtieq illi nilqgħu nagħti merħba l Marlin Bonniġi minn Malta mill-rappreżentanza permanenti issa l-Presidenza Maltija ntemmet kollox eh, jintemm ukoll f'xi mod jew ieħor u nixtieq illi Insaqsi kinti x'kienet il-viżjoni tiegħek tal-Presidenza x'tib ta' riżultati ksibtu x'għandek eh, x'taqsam magħna inħalli fidejk biex titkellem fuq xi xtritu għal kemm ħin trid. Mm-hmm. So thank you, thank you, Madam. Grazie, uh, Grazzi ħafna Sinjura Hubner u grazzi u koll l-kom tal-istadina mħabba li għandi pieċir kbir li nkun hawnhekk biex namlu daqsxejn ta' revizjoni fuq il-kwistjoni li aħna diskutejna matul presidenza Maltija. Il-Ministru vera xtaq ikun għawek, iżda dawk li minnkom jafu x'qiegħed jiġri. F'Malta bħalissa l-Ministru mħabta ħafna minħabba illi għaddejja biċċa leġizlazzjoni importanti ħafna li suppost tkun adottat iktar tard illum fil-Parlament Malti. Issa dwar il-Presidenza u xi ksibna. Mela kif tafu il-Presidenza komplet taħdem fuq numru ta' suġġetti ewlenin li huma ta' interess kbir għal dan il-Kumitat fostom il-liġi elettorali, il-reġistru ta' trasparenza. Naturalment, kellna suċċess limitat minħabba li jkollna fuq kemm inqalaw komplikazzjonijiet u kemm hemm affarijiet delegati marbutin ma' dawn il-kwistjonijiet. Issa fuq riforma tal-liġi elettorali minkejja ħafna xogħol illi sar mit-trio tal-Presidenza, ġifier mill-Presidenza Olandiża, dik Slovakka u dik Maltija, irnexxina niksbu biss progress fuq ftit mill-kwistjonijiet marbutin mal-liġi elettorali. L-istess ħaġa nista' ngħidha wkoll reġistru ta' trasparenza fejn nistgħu naraw li sar progress anke matul il-Presidenza tagħna infurmawna illi rnexxilna niksbu ehm, ftehim fuq il-livell politiku bejn tliet partiti iżda minħabba l-iskedi differenti ta' nies illi suppost kellhom jattendu kien diffiċli illi ikonna data ħarija. Issa fuq il-gruppi politiċi aħna nilqaw il-tul fis ta' regolament il-ġdid u matul presidenza Maltija aħna rnexxielna inwaslu l-Kunsill biex jaħtar żewġ rappreżentanti fuq li jajajaj li huwa l-qasam li fuq u aħna propju irnexxilna illi najdu li ksibna l-iktar suċċess u progress fuq il-ftejjem internazzjonali għana kellna bosta laqat fuq level tekniku kellna u koll eżerċizzju ta' scoping li sar u apparti minn hekk il-laqa li huwa li kienet il-laqa tal-4 ta' Lulju aħna provajna naraw illi konna din il-laqa li ssir matul il-Presidenza tagħna iżda ma stajniex għal bosta reġini differenti iżda nista' ngħidulkom bi pjaċir kbir li fl-aħħar mill-aħħar saret din il-laqa fl-4 ta' Lulju għaluli illi din il-laqa marret tajjeb kisbet riżultati pożittivi u tajbin l-istituzzjonijiet kollha ftehmu illi ħajaħdmu b'mod kostruttiv ħajmexxu dan is-suġġett il-qoddim fuq l-evalwazzjoni tal-impatt. Il-Kunsill ukoll irnexxielu javvanza wkoll fuq il-mod ta' kif ħajħdu ssib l-evalwazzjoni tal-impatt, speċjalment jekk ħajkun hemm il-bżonn u aħna issa għandna din il-proċedura wkoll hija stabbilita sa fuq il-kwistjoni tal-impatt l-atti ta' implementazzjoni u delegati il-Konsil beda jenalizza il-proposta tal-Kummissjoni li kol kemm aħna nafu kemm din kienet importanti fuq dan l-allinjament anka fuq eh, il-grupp dedikat tal-ħbib tal-presidenza, il-progress tajjeb intlaħa anka fuq bosta partijiet differenti marbutin mal-proposta Per eżempju, l-Presidenza Maltija koprit 10 minn dawn it-13 il-taqsima li kienu inklużi fil-proposta tal-Kummissjoni u dawn kollu aħna ktibni fi ta' progress il-Presidenza Maltija resqet qudiem il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali fl-20 ta' Ġunju. Dwar il-kriterji li mhumiex vinkolanti għal trattat aħna rajna li morna lura għal pożizzjoni tal-Parlament, rajna li hemm ir-rida li nibdew negozjati bejn il-Kummissjoni Parlament u Kunsill. Fl-istessin nistgħu ngħidu illi intlaħaq ċertu progress ukoll fuq il-plaque alignment fuq dan il-fajn leġislattiv illi kien fajl li ingħata ħafna priorità mill-Presidenza tagħna. Nittamaw illi issa nistaw nejdu li din id-diskussjoni ħad kompli, ħad kompli anka matul il-presidenza ta' palissa u anka li mis. Fuq l-implementazzjoni ta' dikrazzjoni konġunta aħna kellna laqa ta' livell politiku f'Marzu bejn il-Presidenza tal-Konsil, il-President Tajani u il-President Juncker kien hemm skambju pożittiv ta' femiet fuq il-sitwazzjoni li jisabu fiha fid-diskussjoni fuq dawn id-dossiers differenti kellna dikjarazzjoni konġunta dan l-eżerċizzju saħaq fuq l-importanza ta' din l-interazzjoni bejn it-tlet istituzzjonijiet. Il-Konsill issa beda biex xogħol tiegħu fuq il-parteċipazzjoni għal programm ta' ħidma s-sena 2018 u aħna kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet anke fil- l-affarijiet, eh, fil konsider l-Affarijiet Ġenerali ta' Ġunju, issa fuq il-Brexit. Jiena naf li intom għatkun kemm kellhom dibattitu llum issa dwar dak li għamna matul prezidenza presidenza tagħna. Ngħidilkom illi wara illi kellna notifika min-naħa tar-Renju Unit tal-intenzjoni l renju Unit jixtiequ li joħorġu mill-Unjoni Ewropea u din notifika waslatina fid-29 ta' Marzu l-Kunsill ma qatx lura u mill-ewwel beda jadotta l-linji gwida f'April. Umbat f'Mejju l-Kunsill ħa passiħor quddiem billi adotta id-direttivi tan-negozjati fit-22 ta' Mejju. U propju f'dan il-kontest aħna nistgħu ngħidu li apprezzajna ħafna il-kontribuzzjoni minnaħa tagħkom tal-Parlament Ewropew u żamejna f'kuntatt ma'kom il-ħin kollu matul din il-proċedura kollha anke matul prezidenza presidenza tagħna il ħin kollu konna f'kuntatt. Skambju ta' opinjonijiet sar qabel u anka wara l-Kunsell tal-Affarijiet Ġenerali bejn eh, ċer tal-GAC u kif ukoll rappreżentant tagħkom fuq il-kwistjonijiet li rigwardaw il-Brexit. Ma tantx kien fadalu biss eh, ħin u l-adozzjoni ta' direttiva waslet li aħna bdejna bin-negozjati ftit wara l-elezzjoni tal Unit kif tafu n-negozjati diġà bdew, bdew sew għedin natu priorità li drittijiet ta' ċittadini, is-settlement finanzjarju u anke kwistjoni ta' frontieri. F'Mejju f'Ġunju il-Kunsill wera illi huwa jixtieq illi il-Brexit m'għandux jfixkel xejn kemm jista' jkun mill-inqas xkiel għandu jippreżenta apparti minn hekk aħna ftemna wkoll illi għanna naħdmu fuq il kwissjoni tal-relokazzjoni tal-aġenziji illi jinsabu f'Londra ġifi l-Aġenzija tal-Mediċina kif ukoll l-Awtorità Bankarja. Il-proċedura illi għabbażi tagħha l-Kunsill ħadem din kienet approvata fil-20 ta' Ġunju u ħatwassal la deċiżjoni ħarija fuq ir-relokazzjoni li għandha tittieħed fil-ħarifa ta' din fil-ħarifa ta' din is-sena. Ir-relokazzjoni fatt li diġà qegħdin naħdmu fuqha eh, daqshekk kmini jizgura illi dawn l-aġenziji ħajkollhom sede x'imkien fl-Ewropa ħalibek ikun jistgħu jkomplu bix-xogħol tagħhom u bis-servizzi essenzjali illi dawn iż-żewġ aġenziji jipprovdu. Issa, dwar il-Konvenzjoni Ewropea, anzi s-subija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bnidem, aħna kellna bosta laqat li kienu skedati u preparati iżda kif tafu ħarġet is-sentenza fl-aħħar ta' Marzu 2017 u l-Konsil minn dakinhar law konna qegħdin nistennew minnaħat tal-Komissjoni biex joħorġu bi kontribuzzjonijiet tekniċi tagħhom. Naħseb li dik kienet l-idea ġenerali ta' dak li aħna ħdimna fuq u matul presidenza Maltija ħafna minn dan ix-xogħol skur illi tistgħu taraw ikompli jiżvilupp anke matul presidenza ta' Parissa. Grazzi ħafna, Sinjur Ambasċatur. Issa għanna George Shipflin, jek jieġbok. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi lilek, Signor Ambasciatrice, talli konta wek maħna illum, u grazie u koll tal-li kont f'kuntat ma' nafdawn l-ħar sitt xhur dejjem tkun l-esperjenza diffiċli meta tkun tal-ewwel jena niftakar ukoll presidenzi oħrajn li kellhom l-ewwel presidenza jiena nixtieq insaqsik inti tkellimt fuq progress limitat fuq liġi elettorali. Tista' tgħidilna ftit iktar fuq xi ftit mill-ostakli illi intom ħabbattu wiċċkom magħhom u xinja situazzjoni li nisabu fija bħalissa u l-istess ħaġa nsaqsik fuq il-partiti politiċi inti semmejtu fil-qosor dan il-punt. Sa fej wasanna fuq il-partiti politiċi, sa fej ta' finti. L-aħħar ħaġa nixtieq insaqsik kemm sossi aktar teknika fuq il-Brexit. Kemm hemm ċittadini Maltin illi ħajkunu affettwati? Il-Maltin ivvotaw fil-referendum minħabba li kienu ċittadini zdat nista' tgħidilna għandek idea kemm hemm ċittadini Maltin jgħixu fir-Renju Unit. Iva, ħanibda bdin l-aħħar mistoqsija. Konna qegħdin noddu iżda il numri iżdhom qegħdin jistiedu minħabba li kif tafu hemm ħafna ċittadini Maltin li ilhom jgħixu fir-Renju Unit. Ta' żmien wara li Malta sieħbet fl-Unjoni Ewropea ħafna minn nies ma eh, għadux jitolbu ċittadinanza Maltija, speċjalment dawk li kellhom dritt ċittadinanza Maltija, ġifiri tfal tal-ewwel ġenerazzjoni illi emigraw li ir-Renju Unit. Iżda issa bil-possibilità tal-Brexit dawk in-nies li għandhom id-dritt illi applikaw ċittadinanza Maltija qegħdin fil-proċedura bħalissa biex japplikaw. M'għandniex eh, in-numri preċis li meta eh, ċekkina mal-Ministeru tal-Affarijiet Barrin għallunna li din iċ-ċifra qiegħda tinbidel ta' spiss u malajr ħafna. Issa, fuq research mistoqsijiet l-oħrajn, nista' ngħidlek li ħafna mill-kwistjonijiet illi ħabbadna wiċna magħhom kienu wkoll problemi għal presidenzi ta' qabel. Ġifir ma nistgħux ngħidu li kellna xi ħaġa partikolarment ġdida li ħabtitna. Kif tafu kien hemm numru ta' diskussjonijiet li kienu ilhom għaddejjin għal madwar sena u nofs fuq eh, il-kwistjonijiet differenti. U għajja nejdu li kienem ftejn provizorju li ħareġ biss fuq xiftit bidliet li kienu bidliet ta' natura simbolika, per eżempju l-internet voting jew l-iskambju tal-informazzjoni li nippermettu li l-istati membri jiddeċidu wkoll anke fuq il-viżibilità tal-partiti politiċi Ewropej fuq il-ballot papers dawn ma kol affarijiet li jistaw jisiru. Illum u jiġifieri ġifiri, ma nistax jena ngħidilkom b'xi ħaġa partikolarment eh, nistgħu ngħidula nsejħula tangibbli f'dan il-kuntest l-istess ħaġa nista' ngħid ukoll għall-partiti politiċi. Naħseb il-messaġġ ewlieni min-naħa tagħna kien li irnexxiena nħeġġu l-kunsisa biex jaħtar dawn iż-żewġ rappreżentanti. U mhux iktar minn hekk semmek wasanna nittama li jekk forsi jista' jintlaħaq iktar progress il-Kunsill ħajkun lest li analizza reviżjonijiet oħrajn ġodda għal regolament tal-sena 2014 iżda matul prezidenza tagħna u anke minħabba l-istess raġunijiet u kwistjonijiet li rajna matul prezidenzi ta' qabel rajna li minkejja l-isforzi kollha tagħna ma kienx faċli illi nilqu dan ir-riżultat u anke kien bosta kwistjoni tal-Kunsill li kienu ta' problema. Grazzi. Thank you, uh, thank you very much, uh, Madam Ambassador. I, I would like to Grazzi ħafna Senjura Ambasċatriċi, nixtieq nirringrazzjak għal dawn id dettalji kollha li tajtna, aħna tassew uh, it-tamajna li kun hemm il-kikof uh, il-laqa ġifieri ta' bidu u nafu li dan ma kienx eh, possibli, ġifiri tajjeb li eventualment namlu għawara il-waqfa ta' sajf l li xija importanti ħafna kjarina. Meta ħafna u kolla rapport eh, fuq il-Brexit l li eh, spiss aħna li tkellmu ma' nista' l-Kummissjoni ma' Michel Barnier u oħrajn, iminti rappresentata tal-presidenza li asmet il-femit tagħha fuq dan is-suġġett xaġa li marajniex minn Residenzi preċedenti. Il-mistoqsija tiegħi hija fuq isħubija għal konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Naf li hemm ċertu kollegi li mhux qegħdin hawnhekk imma hija kwistjoni importanti inti li wara sentenza ta' Marsu l-Kummissjoni wedet illi ħat tagħmel xi ħaġa. Tista' forsi tagħtina naqrik tal-informazzjoni fuq dan il-punt l-informazzjoni li għandi hija illi il-Kummissjoni ħa toħroġ kontribuzzjonijiet tekniċi kena l-lan illi nimxu l-qoddim kieku ħarġu dawn ħarġa din l-informazzjoni teknika minna tal-Kunsill imma dan ma kienx il-każ. Issa suppost ħajkun hemm l-ewwel laqgħa jekk l-informazzjoni tiegħi tajba taħt il-presidenza Estona però di l-informazzjoni teknika ta' ma ħarġitx. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kwistjonijiet tassew tekniċi u legali, però kifat il-grupp ta' ħidma Fremp taħt il-presidenza Maltija kien l-estini indirizza dan il-punt, pero għandar boħra ma stajniex namru wis eh, il għaliex eh, dawn il-kontribuzzjonijiet tekniċi sfortunatament ma kienux hemmhekk. Grazzi ħafna ħanuża din l-opportunità naf li hemm ċertu kollegi mill-Kummissjoni ħudu dan il-messaġġ mill-Kunsill u mill-Parlament qed nistennew għal dawn il-kontribuzzjonijiet tal-Kummissjoni l-għaliex nixtiequ immexxu l qudiem din il-kwistjoni. Ikun xikun l jekk m'hemmx iktar mistoqsijiet, George Helmut, Iva Helmut, mistoqsija żgħira forsi minna tiegħi. Grazzi ħafna għall-ambasċatriċi li qed tonorana bil-preżenza tagħha fuq eh, il-ftejm internazzjonali. Inti għat eh, illi l-affarijiet mexin il-qoddim. Tistaw tgħiduna naqra iktar kemm hemm dan l-element ta' kostruttività u forsi x'tistgħu wkoll namlu aħna bħala Parlament Ewropew fil-proċess. Darbuħra jiena ma konċ hemmhekk fil-laqgħa tal-4 ta' Lulju era li għax il-Presidenza Maltija kienet għaddiet. Pero nista ngħidek illi dak li profajna nagħmlu aħna tul il-Presidenza hija li nwittu triq kien hemm ħafna xogħol li sar fuq il-livell tekniku biex naraw ukoll x'inhu ma l-istennijiet tal-Parlament u x'seta joffri l-Kunsill. Kien ukoll diskussjonijiet informali f'dan il konsil biex kull darba naraw li qed nimxu l-qudiem kif għadd ma konċ preżenti fil laqgħa tal erba ta' Lulju, però n-nies li tkellimt magħhom għalu li li sar progress konsiderevoli f'dawk li huma il-ħuq ta' stennijiet tal-Parlament anke wkoll f'termini ta' impenni kbar mill-Kunsill. Il-Kunsill ovvjament ma setax jagħti il-ftejm sħiħ fuq numru ta' kustjonijiet ta' fuq partikolarment hawnhekk qed nitkellmu fuq żewġ kustjonijiet, il-kriterji fuq id-direttivi għan negozjati kif ukoll l-applikazzjoni provizorja tal-ftejmiet. Jiena formata illi l-eżito ta' dik il-laqa ħajtiħet qoddim il-Kunsill biex jekk kun jista' biex u jkun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu, però il-laqa miżel naħat kienet kostruttiva anki fuq l-applikazzjoni provviżorja kien hemm proposta mill-IES ukoll biex naħarsu xanna fit-trattat u nimxu minn hemmhekk konna ċeftit eh, dispeċuti li l-affarijiet ma setaw isiru eh, taħt il-presidenza tagħna li xħejjin ħafna biex il-laqa seta tissir fil-president taħt is seċur ta' presidenza, però kif toqfu lejn l-aħħar eh, il-ħin jibda jibda jgerbeb u spiċċajna kena kella sir wara. Iżda l konsil jibqa' dejjem ħedma tiegħu minn Presidenza għall-oħra u kuntenta illi mill-feedback li rċevejt illi il-ħidma preparatorja kollha li aħna użajna kien ħin illi ħalla l-frott. Grazzi. Smajna l-Lermar Brock u l-Norveli Langew li u koll kienu pozittivi ħafna kienem, pero kusen wahda li għadu mant laħax kbir ġifira l-applikazzjoni provizorja u r-wol tal-parlament tal-parlament dak li il-konsensu forse nistaw nistaddu għom mirġid biex jirrapportaw fuq eh, il għada prezenti. Jekk memx iktar kommenti, allura nixtieq naqbel billi nifraħlek lilek, Sinjura Ambaxxatriċi, u naħseb tajjeb u isqabar tajba li tista' tistrieħel għaliex bħala ambaxxatriċi eh, ta' presidenza imma ġara li mixċajta. L-isbaħ xewqat eh, għalik u għal Malta, mux bħala presidenza, ma nisbaħ xewqat bħala stat membru. Grazzi, il-qa ġurnata nerġaw nintaqaw fit-tlieta. Grazzi.